Issa, fuq id-deċiżjoni ta' komitati li nagħtu bida nbidu għal negozjati istituzzjonali skont l-artiklu 69 paragrafu wieħed skont il-ftuħ ta' seduta ta' 28 ta' Mejju ma rċevejt ebda talba votazzjoni mill-sala min-naħa ta' għatt deputati jew wieħed minn iktar mill-politiċi li kun inqas minn 10%. U allura tistgħu tibdew in-negozjati. E, em talba min ta' Onorevoli Sulik li jitkellem. Inti Jiena fuq il-proposta ta' revizjoni direttiva fuq il-posted workers eh, bħadima stazzjonati ma konniex ċari fuq xi qed nivvotaw għalhekk skont wieħed minja erbaqa għan rrid nagħmel oġġezzjoni proċedurali fuq il-vot tal-bieraħ fuq id-direttiva dwar il-ħaddiema stazzjonati. Ċer ħawad ħawadna għax għamel il-votazzjoni biex wassala 37 korruzzjoni tal-vot madwar il-gruppi politiċi kollha li huwa numru bla preċedent. Minkejja in-natura kontroversjali tal-proposta u tfakkira minnu membru tal-IPP ma bidlux il-pozizjoni tagħhom tiegħu u ma nitalabx li biex il-vot jiġi repetut u naħseb li nerġgħu għandna bżonn nerġgħu nivvotaw fuq. Naqbel nifmek imma il-vot eżis kollega fuq ir-rapport Mora Xertier u Jungerius Eh, sar il-vot eh, eh, mod iktar trasparenza u rispet għal 59 tal-regolament tal-parlament li prevedi il-ftehim provizorju f'preċedenza tal-votazzjoni li huwa skont li jaqa' taħt vot waħdini jgħid isir dan il-mod sakemm ma jkunx hemm numru ta' deputati li għalmenu huma l-limitu minimu ta' 5% jiddeċidu li jipproċedu għal votazzjoni fuq l-emendi l-oħrajn skont il-paragrafu 4. It-talba tal-grupp INF biex jivvotaw fuq emendi oħrajn votaw fuqa din it-talba ġiet irrifjutata waqgħet u allura l-President eh, eh, ressaq l-ftehim provizorju hekk kif hemm imniżel fir-regolament.